Iraq. U mill-ġdijt nsaqsi eh, l-Onorevole Della Vedova. Grazie, signor Presidente. Onorevoli deputati. Grazie, President. Onorevoli deputati, situazzjoni fl-Iraq kif kullħat jafija gravi ħafna il-Kunsil tal-Affarijiet Barranin tal-Ġunju diġà uraw kemm huma mħazbin u kundannaw ukoll l-attakki li qegħdin isiru mill-Istat l-Iżlamiku tal-Iraq u tal-Levant li żil. Dawn huma il-Sunni u kemm gruppi oħra armati magħhom in-neobattisti u anki gruppi ta' tribujiet dawn il-militanti armati verament huma teddida kbir, kbira fl-Irak bħal fis-Sirja flimkien mal-foreign fighters mal-ġellida barranin, dan kollu qed eh, ġib ħafna periklu l-ġo fil-Ġordan, fil-Libanu u anki fil-Unjoni Ewropea. Il-fat li s-situazzjoni eh, ta' sigurta deteriorat fl-Irak tidebend minn affarijiet interni u esterni. Il-krizi ta' Sirja, per eżempju, l-izil bekk għandu bazi detto Stato islamico in territorio siriano e iracheno tuttavia le cause della recente insurrezione non Dawn l-affarijiet kollha ma mhux għandhom jaqsmu biss mal-ideoloġija terroristika, hemm bżonn li verament naraw eżattament xi tfisser il-komunità ta' Sunni wkoll ilhom għaxar snin li jiġieldu mal-gvern tal-Irak peress li dan huwa dominat mix-Xiits Skużawni, jgħid il-kellim. Ovvjament il-fat li anki ma jisir xejn hemm il-ksur tal-liġijiet tal-dritti tal-bniedem. Dan kollha huma tedida għas-sigurtà ara ġara il-Falluġja fil-provinċja fil tal-Ambar fej kien u ukoll il-popolazzjoni stassunni li protestat u daw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 Eh, internazzjonali kienet ma kienieċi preparata għal dan għalek hemm din ir-responsabilta biex jaraw minnu responsabli l-gvern tal-Iraq speċjalment irid ukoll ikollu rwol ta' moderatur jevita eh, ħafna retorika anke ħafna reazzjoni tal-xejn. Il-kondizzjoni tas-sigurta Ovvjament, barra minn dan hemm il-problemi wkoll umanitarji. Palissa żewġ miljuni ta' Irakini kellhom jaħarbu minn u jħallu djarhom. L-Unjoni Ewropea hija mħasba ħafna fuq kif qed tiżvolġi din il-kriżi umanitarja u anki l-eżodu intern ta' nies li qegħdin qed jaħarbu minn fejn hemm il-ġlied. Il-Kummissjoni Ewropea sissa finanzjat naċ il-miljon ta' euro f'assistenza umanitarja qed nitkellmu fuq il-fondi għas rifuċjati ta' Sirja u anki ċittadini tal-Irak li qed jaħirbu minn reġjuni f'pajizom stess. Qegħdin nippruvaw nikkoordinaw ix-xogħol ukoll naraw donaturi oħra, ġenzi internazzjonali u l-Aġenziji Internazzjonali kien mal-Kommissjoni Ewropea qegħdin jibħabtu eh, ċom ma eh, situazzjoni diffiċli ħafna, specialment peress dawn in-nies edin eh, imorru kullimkien f'dan il-pajis tal-Irak. Emżon għalek naraw li il-lajnuna tana tkun taqbel mal-bżonnijiet li jemm konsekwenza oħra ta' din il krizja il-kriżi fil-Irak hija il-problema tal-Kurdistan. F'dan l-aħħar ġimgħat il-Kurdistan eh, fl-Iraq għal dikjaraw li se jkollhom referendum fuq l-indipendenza fil-ħarifa. Nixtieq ngħidilkom li l-Kurdistan fl-Iraq huwa mudell ta' stabilità fir-reġjun kollu u kien ukoll dejjem kien hemmhekk biex ikun bħala medjatur fuq livell internazzjonali, anki f f'sitwazzjonijiet umanitarji fl-Irak. Għalhekk din il-kooperazzjoni ta' min niftakru fiha biex inkunu nistgħu wkoll naraw kif se nagħtu kumpens għalija. Imma dawn l-affarijiet kollha mhux se jgħinu sitwazzjoni fl-Irak dawn il-problem ta' indipendenza, anzi tista' toħloq problema l kurdistan minnhom fih. Qed nippruvaw narraw kif se nsibu il-kaptu ta' dawn il-problemi kollha anki fil-kuntest tal-Kostituzzjoni tal-Irak li jekk tiġi applikata kif suppost tista' tagħti risposti għal ħafna problemi li jiffaċċjaw il-Kurdi il-situazzjoni tal-Irak minn 10 snin li 10 snin ilu, dejjem rajna anke mal-Unjoni Ewropea kien proċess diffiċli. U jekk illum il-prospettivi għal Irak li ikun fit triq ta' stabilità u ta' paċi li ma jistax ikompli fihom, aħna rajna anki ġifri minn dal-problemi kollha xorta hemm affarijiet pożittivi. Il-dak li ġara f'April,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 nafu ma li hemm problemi għax kien hemm fil-provinċja ta' Ambar li huma sunniti li ma setgħux imorru jivvotaw. Problemi li huma ovvi, imma l-elezzjonijiet kien wieħed li sodisfaċenti. Partiċipazzjoni, rata ta' partiċipazzjoni ġrat u koll ftit qabel kien hemm eh, din eh, dan il-ġlid min-naħa tas-sunni dejjem ġifri favur ta' demokrazija u l-unità tal-Irak. Apparti mis-sigurta l-sfida fl-Irak għandha x'taqsam mal-kapaċità li leaders moderati kif verament se jiżvolġu qudiem il-proċess politiku u għalhekk aħna f'dan l-aħħar ġimgħa tippruvajna niltaqgħu magħhom wara li ġifiri li jinħatar il-rit jinħatar il-gvern wara l-elezzjoni dinija priorita' anki il-biraħ il-fatt li rajna kien pass fit-triq it-tajba. Anki il-fatt li jiġi maħtur il-President tal-Repubblika li jaħtar il-Prim Ministru l-Gvern il-ġdid. Il-Gvern il-ġdid irid tifittex id dialgu ma' kull komunità li jiffurmaw parti mill-Iraq. Anki dik tas-Sunni li għalissa hija skluża mill-proċess politiku nazzjonali li umbat ġabet dan il-ġlied Jekk ma jkunx hemm approċċ li jinkludi l kulħadd, is-soċjetà tal-Irak mhux se eh, tiżviluppa u tagħmel ukoll eh, proċess ta' rekonċiljazzjoni. Kif qalet il-Sinjura Cathy Ashton, il- Ovvjament fl-Irak irid ikun hemm soluzzjoni politika. Din se tkun eh, il-bażi tagħha li tkun is-sigurtà. Il-miżuri tas-sigurtà li jkunu qawwija ħafna jikkawżaw sofferenza ġdida għal poplu tal-Irak. L-Unjoni Ewropea hija lesta biex tintervjeni b'kull mod biex tiffaċilita dialogu politiku u kol flimkien mal-miżuri li qed jieħdu l-imsieħba tagħna internazzjonali. Anki jekk sitwazzjoni hija gravi ħafna aħna se nkomplu ngħinu lill iraq nagħtu l-assistenza tagħna kif kemm jista' jkun u kif jista' kull fejn hemm bżonn dejjem ġifiri dun għaraw din lajnuna tkun skont il-bżon kif qed jizvolġu l-affarijiet. l-edeja hija li l-Irak nirrendu stat iktar stabli li kun jista jigverna riuħu tajjeb u lajnuna u koll setejn lil dan il-pajjiż biex verament jibni stat fuq l-istat ta' dritt anki bil-ju just lex is-sigurta fl-Irak l-esperti tal-Unjoni Ewropea qegħdin jistudjaw il-mezzi ta' kif jgħinu fil-dak li għandu xaqsam mal l-ġlida kontra ta' terrorizmu. Dan irrit jidrispetta id-drittijiet tal-bniedem internazzjonali il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem se jkun prezz eh, li eh, ovvjament huwa abbinat ma' sigurtà. L-Unjoni Ewropea trid ukoll tara li l-istati membri jikkoperaw bejnietom fuq din il-kwistjoni tal-ġellida barranin u kollegi President l-Unjoni dejjem trid tara l ftejjim ta', ta assoċjazzjoni mal ta' kooperazzjoni anzi mal-Irak inkomplu naħdmu fuqu u għalhekk nitl nagħmel appell biex nistieden l-Istati membri biex lestu il-proċess ta' ratifika ta' dan il-ftejim. Grazie għall-attenzjoni. Grazie onorevole della Vedova, iniziamo il dibattito. Nibdew bekk il-dibattitu tagħna is-sur Arnaud Danjean. Għandek żewġ minuti. Grazie ħafna, sur President misna jilna li omna u nindunaw b'dan il, din il-problema tal-ġihadisti u wara li dawn ħadu musul biex eh, eżattament ċinu għad dizastru li qed isir fl-Irak jiena bħala Franċiż nista faċli ngħid li fil-2003 kien hemm żball kbir meta invadaw l-Amerikani fl-Irak, jiġifieri għall-istorja ngħidlek imma ma nista navvanzaw ħafna fid-dibattitu għax tanġraw affarijiet minn dikinhar. Mill-2011 issa naħsbu fuq il-Sirja, il-kaos li hemm hemmhekk u dan ovvjament ġab iktar problemi l-Irak hija ħaġa sempliċi jekk aħna neqogħdu biss nisimgħu anki hawnhekk stess u nitkellmu biss fuq deterjorazzjoni tas-sitwazzjoni u ngħidu li din hija konsekwenza tal-gwerra ċivili eh, tas-Sirja ma ninsewx li Falluġġa ilha li eh, minn qabdet mill dawn il-ġihadisti siċċurilu u l-Armata Iżlamika għanda l-eru fl-Iraq, id direġenti taħħa ħafna minnhom marakeni. U l-ġihadisti Ovvjament, jieħdu spinta minn l fat li l-gvern mhux qed jagħmel xejn hemm it-tributa suniti u kol li fil-2006 u 7 nafu xamlu viżavi l-gvern. L-armata irakjana ovvjament nafu ġifri li din ila tiġi mħarġa u dawn edin u koll jibatu terroristi minn min, min, min, ħdanom. Emżon li nejnu l-Irak dan imma jrid ikun abbinat ukoll mal-governanza għal ġid tas-soċjetà tal-Irak. Is-soluzzjoni rridu nejnu il dawk li qegħdin jaħdmu għall-integrità territorjali tal-Irak emżon li naħsbu fuq ir-rabtiet ambigwi bejn il-gruppi radikali ta' suniti u ċertu u eh, ċertu pajjiżi tal-golf. Għax dawn il-gruppi nafu li huma ta' teddida mhux biss fir-reġjun imma anke s-sigurtà tagħna stess ma rridux nimsow li l-24 ta' Mejju f'Bruxelles meta inqatlu il-Franċiżi fil mużow fi Bruxelles kienu ġihadisti ġifiri rridu u kol niftakru fil-vitmi li qed isiru mill-ISIL u l-ISIS. Signora Gomez, tlet minuti. Grazzi. L-Irak qed jipprova um fuq saqar wara il-reġim ta' Saddam u xorta qed jaddi minn violenza imħabba il-terroristu, il-terroristi tal-ISIS dawn li qegħdin javvanzaw mis-Sirja u anki ġifiri bil-kunċett eh, tal-Levant jgħidu li għandhom raġun jamlu hekk il-politika eh, settorjali tal-gvern kompla jikontribwixi biex jiġi dizintegrat il-gvern li kien qed jipprova jaqat għax dan ma tax kas il-minoritajiet il eh, sunniti, hemm ħafna rivalitajiet reliġjużi wkoll, ir-repressjoni wkoll tal-protesti tas-sunni, il-forzi tal-xijas fl-ambar Dawn eh, ovvjament taw irriħ fil-qala l-ISIS biex ikompli jimirħu f'dan ir-reġjun. Għal malaki għandu responsabiltajiet kbar u diġa mal-nistijaw stess ta' xit m'għandux iktar kredibilità. Je l-Irak qatt mu se tersaq lejn l-istat ta' dritt dawn l-atturi kollha ma jinaqdux l-Stati Uniti l-Unjoni Ewropea iridu jinkoraġġixxu pajjiż tal ira stabbli u unit eh, jista' jkun hemm gvern ta' National Salvation li jkopri ftih il-minoritajiet il kollha, l-popolazzjoni tal-minoritajiet kollha biex jipproteġihom biex ikun hemm rikonċiljazzjoni nazzjonali u jagħti wkoll servizzi bażiċi. L-Unjoni Ewropea ma tistax tkompli tirtira politikament mir-reġjun dan huwa ukoll isu konflitt ieħor fil-vant nofsani. Hemm bżonn ta' governanza. Irid l-Unjoni titkopra mal-Iran u mal-Saudi Arabia. U trid ukoll tippromovi rikonċiljazzjoni bejn is-Sunnit u x-Xijajs It-Turkija wkoll titkun involuta flimkien ma' poteri reġjonali oħra jina naqbel ma' Sur Danġan li eh, u rezoluzzjoni se ngħidu dan li l-pajjiżi tal-Golf ukoll iridu ninvolvuhom biex ikunu jistgħu jagħtu anzi biex jieqfu milli jippumpjaw il-flus f'din il-gwerra hemm bżonn iktar assistenza umanitarja għal dawn ir refuġġjati u persuni li qegħdin li huma meħruba il-ftejm ta' kooperazzjoni ma' l-Irak huwa importanti fil-ġdida kontra terrorizmu anki biex nerġaw dan il-pajis jirġalura l-istat ta' dritt. <laughs> Għalfej qed nistaġbu li l-Kurdistan jrid ma jibqax parti ta' dan il-pajjiż, għalfej qed nistaġbu b'dan l-inizjattiva li kunem il-referendum għet jista' jifima imħabba dakollu li qed jiġri f'Bagdad anki fil-moviment unilateral ta' independence jekk huwa anki jekk dan huwa paċifiku mhux sejjejn għax jista' wkoll iġib riskju għal Kurdistan. Naħsbu li jista' jkun hemm alternattivi oħra għal Kurdistan għax wara kollox dan huwa jibqa' parti mill-Iraq l-aħħar president il-gwerra fis sirja u l-disintegrazzjoni terroristu fl-Irak jurina li rridu nejdu ċittadini tagħna li s-sikurtà tal-Ewropa li hija minata wkoll hemm nies Ewropej li qegħdin jiġġieldu f'dawn il-pajjiżi għalhekk is-sigurtà tana titkun qawwija biex ma nerġux nirrepetu l-inċident li ġara fil-mużew eh, tal-lut fi Brussell. Għandek eh, kartellum blu. Xukrat, Mr. Xukrat, 30 sekonda. Accenda il mikrofono. Sur President, jiena xtaqt nattir l-attenzjoni tijak ta' dan ta' din l-Assemblea fuq il-paradossi li tkellem fuqhom is-sur Don Eh, fuq l-interventi fil-Irak li waslu għal konflitt bejn is-Sunniti u x-Xijiti. Imma nixtieq infakkar li aħna konna poġajna intervent fil-Libja li wasal l-istess effetti tribalizzazzjoni sħiħa tal-pajjiż. U għalhekk għandha bżonn inkunu koerenti. Tritta, President, trittamel mistoqsija, mhux intervent jew kumment, jekk jogħġbok, jgħid il-President. Il-mikrofono, prego. Mikrofono. Mikrofonu jek joġbok. Fuq kompari li jidus. Iva, ma rridx nqablu żewġ sitwazzjonijiet anki hemm elementi komuni. Jiena kont fil-Libja, fil fil-Bengazi, meta kien hemm il-gwerra. U l-forzi nazzjonali huma appoġġaw il-poplu il-Libjan illi kienu qed jiġġieldu kontra dittatur u aħna x'edin nagħmlu? Aħna nagħmlu affarijiet aħna jkollna l-business miegħu. Aħna x'edin nagħmlu jekk mhux hekk. Onorevole Grazzi, onorevoli Tannok. Zewċ minuti u nofs. President Malaki presjeda fil-gvern mill-2006 u sfrutta tensjonijiet reliġjużi fl-Iraq għal beneficju ta' popolazzjoni b'maġġoranza xita ir-reġim tiegħu li gawdi maġġoranza parlamentari mill-elezzjoni ta' April ġimejjun xorta ħażina mill-Iran bħala parti mill-aspirazzjoni ta' dan il-pajjiż, bħala parti minn dan l-approċċ e, tribujiet sunni ġarbu diskriminazzjoni u eluf ta' ċivili ġew maqtula, speċjalment falamba, fisem gwerra kontra elementi ġihadisti marbutin mal-ISIS. Beg Bagdad ġelet li komunità sħiħa tas sunni biex jidħlu f'alleanza mal-ISIS biex jiġildu il-forzi tal-gvern. Safrattant, il-Kurdistan kellu il-ġlieda tiegħu għad-demokrazija u l-prosperità. U bekk qed naraw sitwazzjoni diverġenti li qed tipperikola din iż-żona. Xi ħaġa li għenet lil ġihadisti li spiċċaw biex mis-Sirja ġew f'dan ir-reġun. L-ISIS issa qed tiġi finanzjata mill-istati tal-Golf kif ukoll il-flejjes taż-żejt eċetera u hija mamra b'mod militari wkoll, però rridu waqfuha. Issa ddikjarat il-Kalifat Iżlamiku qed timponi forma barbarika ta' liġi xarija estrema fuq il-popolazzjoni tal-lokal. U eh, fostom insara, eccetera għadin jinġabru kol ġellieda li għadin jiġu brutalizzati minn din l-esperienza tagħhom u ma tar riskju ta' sigurta meta jmorru lura fil- fil-pajizi tagħhom. Soluzzjoni trid nistab mill-aktar fiż. Irridu inqisu l-forzi reġjonali u internazzjonali għall appoġġ L-armata tar reġjun kien kellha suċċess ukoll biex terġa' tikseb kontroll tal-bjar taż-żejt li qabel kienu taħt ISIS. Kif ukoll il-ħarsien tal-minoritajiet Kristjani. Il-Kurdistan issa ħabbar se jkun hemm referendum għall-indipendenza b'mod unilaterali u dan nifmu jiena xi ħaġa li setat tal-punent wara t-tieni gwerra dinjija wedduhom fit-Trattat ta' Sev fl-1920 u din dal-waqt eh, tissarra f'realtà probabbli. Grazzi Sur Tenok. Għandek eh, blue card, taċċetta. taċċetta taċċettaħiex. Le, mux skont min, eh, taċċetta jew le. Iva, naċċetta, pero nishtiq nkun naf minnu. Is-sur Jonathan Arnold. Mistoqsija. Dan huwa regolament jgħid il-President. Meta l-gvern tar renju Unit ħazzjoni biex jitneħħa Saddam Hussein kien hemm messaġġi mhux ċara l ewwel kien intqal li kien hemm l-armi tal-qerda tal-massa u kien hemm it-trannija fuq il-poplu. Però l-amministrazzjoni ta' Blair ma tantx imxiet tajjeb u jingħad li l-intervent militari qatt ma kellu jseħħ minnaj għanijiet speċifiċi. Jiena naqbel li l-amministrazzjoni ta' Blair dak iż-żmien ma tantx eh, kienet veritiera naqbel ukoll li nies bħali li dak iż-żmien appoġġaw il-gwerra kieku konna nafu dak iż-żmien dak li nafu issa kien ikon opinjoni differenti, però naqbel ukoll li frankament l-intervent fl-Iraq li kien sar b'mod umanitarju, però dan issarra faċar snin wara f'kaos u ħafna tixrid tad-dem li ma kellux eh, bżonn. Sur Tanok, għandek mistoqsija oħra taċċetta' sekonda waħda. Din l-ewwel darba fi 15-il sena li l-persuna li qeda fil-karika ta' president mhux qed tgħidilna min qiegħed qedina l-blue card. Se tgħidilna il-president jgħid aqra r-regolament, taċċetta jew ma taċċettax. Bħala punt ta' prinċipju inti l-ewwel president li mhux qed jgħidilna min qed jippreżenta l-blue cards. Mela allura ma taċċettax il-blue card. Tajjeb wisq, inkomplu. Onorevoli Xake, għal żewġ minuti. Grazzi President, kollegi, komissarju, l-avvenimenti fl-Iraq u fil-reġjun tal-Vont Nofsani aħazbuna bil-kbir, pero situazzjoni eh, ġeja minn ximkien. Di situazzjoni tħalli tikber fi ċirkostanzi ta' gwerra ta' Sirja blajnuna u kol ta' ċerti atturi tal-golf. Kien hemm politika settarjana li ġiet mitmuwa mill-gvernijiet tar-reġjun li xewku fi jaqblilhom. L-istabilità l-instabilità ta' wara l-gwerra ta' l-Iraq u n-natura soċjopolitika tal-post waslet għal affarijiet esplosivi li qegħdin naraw issa tal-bit tal-kalifat, eżekuzzjonijiet tal-massa u l-impożizzjoni tal-liġi tax-xarija imorru kontra id drittijiet tal-bniedem universali. Irridu jitwaqfu issa, però rridu nkunu realistiċi wkoll dwar l-Istat Iżlamiku mhux intuħ aktar pis milli xraqlu. Is-sitwazzjoni taħtieġ soluzzjoni politika. Rridu nirrispettaw s-sovranità tal-Iraq ukoll is-sejħa tal-indipendenza tal-Kurdistan nifmuha, però tistieden ukoll potenzjalment sitwazzjoni għar li se tkun ta' benefiċċju ta' ħadd. Aħna nafu li l-ISIS għandha għat ta' ġellida Ewropej u nies li jirreklutaw lin nies u l-periklu li jkostitwixxu dawn l nies anke meta jiġu lura fl-Ewropa irridu nżommuh f'moħħna għandna bżonn kooperazzjoni bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u strateġija s-sigurtà kif ukoll miżuri oħrajn ġusti. U rridu noqogħdu attenti biex dawn l-ideoloġiji ma jkomplux jifjorixxu u l-nies ma jkomplux jaħdu sem fihom. Irridu naħdmu mat-Turkija wkoll minn fejn qegħdin jidħlu ħafna nies fis-Sirja u fl-Iraq. U ovvjament għanna bżon soluzzjoni aktar sostenibli fil-vant nofsani, għalek hemm bżon diskussjonijiet li jinkludu koll l-Iran u l-Arabja Sawdija, għaliex dawn qegħdin jużaw diversi proxies biex jiddefendu jew jipromuovu l-interessi partikolari tagħhom f'dan ir-reġjun. Grazzi. Grazzi. Għandek mistoqsija, onorevoli xek, taċċetta u le? taċċetta il-blue card jew le. Jekk inti ma tafax il-buttuna jiena ma nisimekx, tittiċel il-mikrofonu. President, grazzi ħafna. Xelt il-mikrofonu u iva lesta li naċċetta din il-blue card. Mela, onorevoli Jetridge. Mistoqsija. Jena kont interessat li nisma l-intervent tijek, inti taqbel miej li l-aħjar mod kif nwaqfu il-problemi ta' dan it-tip u li nizguraw li kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati membri ma jibqawx jintervjenu f'postijiet fejn m'għandhomx jintervjenu. U l-aħjar mezz huwa li ma nqodux nibgħatu truppi tagħna f'dawn il-postijiet sakemm ma jkunx hemm raġuni valida. Wis nibza għaziz kollega li d-dinja mhux bajda u sewda u memx soluzzjoni uniformi għal l-Unjoni Ewropea kollha. L-Unjoni Ewropea titkun attur globali. Trid tiffaċċja l-sfidi kollha globali sija bħala kriżi kif ukoll bħala ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tkun aktar firwol tagħha ta' tmexxija permezz tad-diplomazija taħdem mal l-imsieħba bħat Turkija biex toħnoq eh, l-estremizmu violenti u reklutaċ eh, fis soċjetajiet tagħna l imbagħad jgħaddu mit-Turkija għas-Sirja u l-Iraq. Hemm ħafna passi nistgħu nieħdu qabel nintervjenu militarment, però b'xorta ħażina nafu li d-dinja xi kultant teħtieġ mhux biss is-soft power però interventi aktar b'saħħithom. Grazzi issa onorevoli Kozo għal minuta u nofs. Grazzi President Mela. Eh, rridu, niftakru f'ċerti affarijiet. Aħna li niftakru fl-affarijiet nafu l-situazzjoni attwali fl-Iraq miex katastrofi naturali. Eh, għanda l-eruq tagħha fis-summit tal-Azores fejn permezz ta' gideb un nganni kien infetaħ il-bieb għall-ewwel ġenoċidju tas-seklu 21. Miljun u nofs ta' nies mejtejn fl-Iraq. F'din il-laqa eh, kien hemm Sur Barroso, Fejn kien qed imexxiju, jiena ma niftakarx, ma naħsibx li kienet apposta din, però naħseb li il-reati il-reati ta' dawn in-nies kien kienu reati minħabba dan l-intervent u din l-okkupazzjoni bħalissa għandna pajjiż meqrut u b'nuqqas la stabilità eh, mifrut fit-tribujiet. Hemm gvern ukoll li juża armata nazzjonali bħala milizja settorjali. Aħna rridu nikkondannaw dawn l-affarijiet kollha. Irridu nikkondannaw l-aġġir ta' dan il-pajjiż u tal pajjiżi tal-viċinat ukoll. Però irridu nikkondannaw l-Sirja u l-Libja dak li ġara fis-Sirja fil-Libja wkoll. Għandna bżonn politika ġdida barranija Irridu naġġixxu fih dan il-ġnus maquda wkoll bl-intervent tal-pajjiżi Arab ukoll b'mod li l-Iraq ikollu kostituzzjoni ġdida. B'mod li ċittadini ta' dan il-pajjiż kollha jkun jistaw jiddeċiedu l-futur tagħhom kif ukoll l-użu tar-riżorsi tal-pajjiż li niftakar huma riżorsi tal-raqqini biss. Bekk biss nistgħu niksbu paċi, grazzi. Onorevoli Kozo fermoj, għandek blue card. Mistoqsija ta' Anna Gomes. Għalfejn inti għatmur l-ura għall-2003 biss? Għalfejn ma tmurx aktar l-ura. Għalfejn ma tmurx l-ura l-żmien Saddam Hussein, jew kont taħseb li inti fi żmien Saddam Hussein kien hemm demokrazija. Saddam Hussein m'għandux xieqsam ma dak li qed jgħaddi il-pajjiż minnu bħalissa. Mela, il-problema tan-nies hija li eh, il-memorja tagħkom hija memorja selattiva ħafna. Jena memorja tiegħi mullura għall-imperializmu britanniku wkoll. Il-problema hija il-qasma koloniali. Eh, dak eh, kollu li sar. Ejwa, sar minħabba dak li ġara fl-2003, pero sar minħabba dak li ġara qabel u koll inti semmejt il-Saddam Hussein, pero aħna għanna ħafna nis involuti għawnek, għarib eh, tijaj jinqatel fl-Iraq u koll. Irridu niftakron daw l-affarijiet anke jekk lilkom ma jaqblilkom xi kultant. Grazie. La parola all'onorevole Alin Smith, due minuti e tre. Onorevole Smith, tal żewġ minuti u nofs. President, grazzi. Bħal ħafna kollegi jiena emozjonat meta niddiskutu l-Iraq. Jiena niftakar li jiena stess eh, kont protestajt fit-toroq ta' Glasgow minħabba l-invażjoni ta' l-Iraq bil-koalizjoni ta' dak iż-żmien. Niftakru fil-ħajjiet li mietu kollha minn dak iż-żmien l-awn. 1.9 miljon persuna u kol li spiċċaw bla saqqa fuq rasom u 100.5 miljoni bżon ta' għajnuna umanitarja. Situazzjoni hija komplessa ħafna, però ir-rwol tagħna bħala Unjoni Ewropea huwa li niftakru kif spiċċajna fejn spiċċajna. Nirridu nkunu responsabbli għall-azzjonijiet tagħna. Aħna ippruvajna li nerġgħu lura minn dan l-aħmar il-lejl. U naħseb li tlet punti huma importanti hawnhekk ir-rwol tal-Kurdi tal-Iran u r-rwol tal-Istati tal-Golf. Però nappoġġa l-bqija tar-riżoluzzjoni li naħseb li hija in ġenerali riżoluzzjoni eh, tajba. Fuq ir-rwol tal-Kurdi fi premessa F aħna naraw l-azzjoni tal-Gvern Reġjonali tal-Kurdi tal gvern reġjonali tal kurdi u l-kontroll li ħak kif s-sur tenok ta' territorju addizzjonali. Però aħna ma nikkritikawx imbagħad dawn l-azzjonijiet. Hija xi ħaġa realistika u pragmatika però, u mbagħad fi premessa ġi neħdu nota tal-suċċess li u il-Kurdi u kif aġixxew mal-refugġati, però mbagħad fil-punt ġi ngħidu li l-aġirtana għandu jirrespetta proċess li jaħdem favur il-minoritajiet ta' dan ir-reġjun dan un irid jiġi appoġġjat minn nies ta' barra fosthom aħna. Imbagħad f'punt 8 u namlu nagħmlu appell għal komunità internazzjonali speċjalment aħna stess biex niffaċilitaw dialogu għal problem li qed jiffaċċja għal vad nofsani u nsejħu wkoll il-pajjiżi ġirien għaliex dawn huma u wkoll feħdan eh, dak li qed jiġri. President, aħna eh, għanna ruol f'dak li seħ fl-Iraq u issa rridu ngħinhom joħorġu minn ħmar il-lejl. Grazie. Grazie, onorevole James Carver. Grazzi, onorevole James Carver, għal 3 minuti. President, l-ira ġarra per problemi tal-aġir tal-pajizi tal-punent. Eh, dak li ġara kien skandaluż. Minaj konsiderazzjoni għal fallimenti dak li ġarra mit-sena ilu, aħna xorta bqajna nipruvaw noħolqu l-problemi. ħafna jgħabdu l-trattament ta' Saddam Hussein ta' ċittadini tal-Iraq kien jikaratterizza l-approċ tiegħu lejn l-umanità, però jiena naħseb li tieni gwerra tal-golf kienet saret għaliex ħsibna li se niksbu rebħa. Iva, dawn l-elementi kellhom jitneħħew mill-Iraq, però xorta kien falliment kbir dan. Bħalma kien falliment it-tentattiv l-inżarmaw l-armata wara li tnaħħa Saddam Hussein. Fi żmien qasir dan kollu wassal għat-twelid tal-milizzji u għal taqbit fil-popolazzjoni wassal ukoll biex tinħoloq l-ISIS. Il-Prim Ministru tal-Iraq l rwol tiegħu huwa li jaqgħad lil Iraq spiċċa biex kiseb il-kontra. Il-Prim Ministru wera li mhux tajjeb par rwol tiegħu. Kif inhu l raq bħalissa kważi maqsum fit-tlieta mal-laki xorta għadu jinjora l-appell tal-Kurdi u d-dinja tistenna u tara se jiġri. Il-Gazzetta Indipendenti Britannika tgħid li li ħafna musulmani għaddin jissieħbu ma' l-ISIS. Dawn in-nies kollha mbagħad jista' jidħlu fl-Ewropa u mbagħad ikunu jistgħu injidu kampanji mill-Ewropa. Kien hemm il-menti wkoll li ċerti regoli ma permettawhomx biex jiġbru biex jiġbru id-dejta fuq dawn in-nies. Dan kollu jikkostitwixxi riskju li ISIS sera 400 miljun dollaru minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji mill-Iraq ta' Tramuntana u bekk saru l-aktar grupp terroristiku eh, senjur Dan il-konflitt jista' jiddestabilizza din ir-reġjun u b'konsegwenza d-dinja kollha. Dinja titwissija lejna l-koll meta jridu jittieħdu deċiżjonijiet dawn iridu jsiru eh, bl-aktar saħħa possibbli permezz tal-ġnus maquda permezz tal-awtoritajiet tal-ġnus maquda u dik biss. Ir-Renju Unit daħal fil-gwerra fl-Iraq għaliex ma femx is-sitwazzjoni u b'riżultat ta' dan kellna konsegwenzi negattivi. Ħafna żgħażagħ eh, sagrifikaw ħajjithom u oħrajn ġarbu ġrieħi mentali u fiżiċi. Jiena minn hawnhekk insellmilhom, la jien laqas il-partit tiegħi ma nixtiequ li naraw tixrid ta' dem Britanniku ieħor jew fis-Sirja jew fl-Iraq. Grazzi. Grazzi. Grazzi. Issa is-Sur Mario Borghezzo għal minuti grazzi ħafna President. Dan dawn il-15 l-1000 eh, soldat tant taġlu staġib għal kulħadd il-fatt illi invadow din il-parti tal-Irak u kwasi kwasi tħabtu fuq il-bibien tal-Ewropa u dan joħloq ħafna tħassib dan huwa falliment totali tal-politika tal-President Obama fuq it-terrorizmu illi kellu zbal illi foka biss fuq Al-Qaeda u traskura injora E, dak li jista jaħkam il-fondamentalizmu, l-estremizmu f'dawn il-partijiet tad dinja u li tisa f-situazzjoni ma wieħed ma jistax jikkontrolla. U qegħdin naraw ukoll li hemm xi 2000-3000 ġellida illi huma residenti tal-Ewropa tagħna, Probabilment se jiġu lura f'ġodarhom se jgħixu fosna u sensibu għamma saqajna forsi diġa għonek l lesti biex jaġiġu bil kif aħna deġa rajna u l-ek suppost aħna tassow nitkexkxu fuq ħaġa bħal din, imma l-Ewropa fit-tweġiba tagħha kif għallet l-iskrittriċa eh, Orjana Fallaċ ma jagħmlu xejn. Mela, ma nistawx ninjoraw il-diskors ex katra illi għamel il-mexxej eh, tal lisis li qal illi Ovvjament, eh, destin mhuwiex biss tal-poplu Irakkin imma dak tal-destin tal-Musulmani kollha biex ħeġiġhom biex isibħu fil-ġihad. U għamel referenza wkoll eh, reliġjuża għal fatti li u jaħtfu lil Ruma anke mill-lat storiku ġeografiku ġifiri ċentru eh, nisrani tal-berrieta tal-kruċati u għalek ħadd ma jista' jinjora, ħadd ma jista' jaħseb illi ma nistgħux nifmu li ma nix nitkellmu fuq eh, pajjiżi, anzi dan jaħseb illi d-dinja tagħna hija d-dinja eh, tiegħu li jista' jaħkimha kif ma nistawx naġiġu, ma nistawx nifmu li hawnhekk għanna sfida bħal din u dimna. Grazzi ħafna, issa il-sur eh, Tone Kalam, għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President hemm kriżijiet tal-eżistenza u fejn qed nitħassbu fuq l-integrità insaqsu kif ikun possibbli illi ċerti gruppi ta' terroristi setaw jaħdmu jikkontrollaw partijiet kbar ta' pajjiż fi ftit ġimgħat. Nasib ir-responsabilità hemm bżonn jerfawha wkoll il-gvern Irakin. Il-Nuri El-Malik, il-Prim Ministru ġifieri, falla fil-koalizzjoni tiegħu għax missu eh, ġabar il-sessjoni kollha ta' soċjetà minn flok huwa għamel marġinalizzazzjoni tal-komunità sunnita u il-Kurdi u ċaħat il-parteċipazzjoni tagħhom u fda biss fuq l-appoġġ ġej mill-Iran. Bħala riżultat il-gvern ta' al-Maliki issa dajjef ħafna fl-appoġġ illi kellu. U aħna u kol qed naraw iktar dajf biex jopponi terroristi u lek pala soluzzjoni hemm bżonn gvern ġdid ta' rikonċiljazzjoni illi testendi l-kooperazzjoni għal sunniti moderati kif ukoll il-mexxejja kurdi l-Unjoni Ewropea hemm bżonn tagħmel pressjoni fuq il-forzi Irakini biex jagħmlu l ammu tagħhom biex jaslu għal dan lan. Aħna nagħmlu talba l-Kummissjoni Ewropea tistendi iktar għajnuna umanitarja b'somma ta' 12 miljun għax hemm żewġ miljuni ta' persuni li tilfu darhom. Hemm xi nofs miljun illi issa ħarġu minn Mosul u 86% minn għandhom bżonn ta' djar, għandhom bżonn ta' saqaf fuq rashom. Mod partikolari l-awtoritajiet kurdi għandhom bżonn lajnuna għax huma ospitaw il-biċċa kbira tar-refuġati. U issa jiena mħasseb so fuq il-futur tal-komunità nisranija fl-Irak. Il-numri tagħhom issa naqsu b'żewġ terzi f'disa snin. Hemm biss 300,000 nisrani li issa għadhom qed jiffreċċaw il-persekuzzjoni. Huma dawn illi ma jfittxux il-vjolenza il il vjolenza huma vitali kruċali biex forsi jibnu l-pontijiet ikun jistgħu jiftu dialogu jagħtu joffru s-servizzi għas-saħħa għan niskolla li għandhom bżonn. U huma din il-komunità nisranija għandhom rwol kruċali eh, f'soċjetà eh, sekolari u għaflinuna fl-intenzjoni tagħna li ngħinuhom. Grazzi ħafna lis sur Kellam, għandek blu kat taċċetta? Sur Kellam taċċetta l bluka dalik ta' tajjeb wisq. Issa is-sur Feron. Mikrofonu jek joġbok. Grazzi ħafna l-intervent tiegħek. Fil-fatt, memx biss s sunniti u x-xiti fl-Irak, hemm ukoll il-komunità nisranija. Ħadd ma jiftakar fihom. Insejnijom, huma qegħdin jiffaċċaw din is-sitwazzjoni mhux qed jgħidu xejn għax m'għandhomx grupp ta' lobby ta' pressjoni hawnhekk esempio, f'Brussell u għalhekk jiena nsaqsi il-komunità nisranija il-lum għandha dritt illi toqgħod jutejx fil-Vant Nofsani? Thank you very much for this question, but it is all also my question. I... Iva, mela naħseb nistgħu naqblu u id-destin tal-komunità nisranija fil-Vant Nofsani għadu maġiġ deċis. Grazzi ħafna issa li Richard Howard għal 3 minuti. Grazzi ħafna President u jiena nixtieq ngħid kemm jien imħasseb fuq iż-żieda tal-sitwazzjoni ehm, ta' ntemwera fl-Irak skont il-ġnus maquda hemm 1.2 miljun persuni li m'għandhomx saqa' fuq rashom kellhom maħallhom djarhom fl laq u għalhekk ehm, bżon il-nżidu ma' 7 miljon euro illi il-Komissjoni Ewropea toffri bħala għajnuna umanitarja, per eżempju, Eh, barmitreda ta' 18 sena u u eh, sħabu illi ġew ukoll maqtula meta kienu fuq it-triq lejn ix-xogħol dawn huma tipi situazzjoni ta' violenza li naraw kuljum għalhekk jiena nixtieq nagħmel talba għal rispett ta' drittijiet tal-bniedem u għal għajnuna umanitarja u skont il-Human Rights Watch ta' 12 ta' Lulju, il-forzi ta' sigurta' Irakini stess u wkoll għatlu eh, xi 250 priġunieri dawn l-aħħar xar eh, bħala rikat ħanajdu hekk. U l-Ewropa stess ma tistax tipromuovi demokrazija u l-gvernanza u stat ta' dritt fl-Irak. Umbat ma taddix għall-azzjoni meta eh, tiġi jiġi ma atti bħal dawn illi huma ovvjament teddida u għalhekk nistaw nindamlu dabattitu sħiħ fuq il-raġunijiet għal din il-kriżi imma huwa veru il l-komunità nisranija mandiċ rappresentanza. Anki Salim al ġabur li issa huwa l-President il-ġdid tal-Parlament Ewropew nittama din il-ħatra tkun tista' t eh, tfaċili tal-affarijiet u sit eh, l-kooperazzjoni min-naħa soċieta soċjetà Sunnita fil-11 ta' Lulju Eh, nista' ngħidu li kien hemm sitwazzjoni li marret għallar għax eh, imħabba l-kummenti tal kienu l kurdistan qed eh, iżomm it-terroristi u għalhekk il-fattu li fit-tramuntana tal-Iraq hemm mijiet ta' eluf ta' refuġati li sa ħarbu u marru lejn il-Kurdistan. Imma reċentement il-KRG limitat l-aċċess taħt il-kontroll tagħha għal Irakkini li mhumiex ta' oriġini kurda u għalhekk xi ħadd illi dejjem Uh, rikonoxxa il rittijiet ċivili tal-Kurdina nagħmel appell il-KRC illi jiftħu bibin għal dawn ir-refuġatu jagħmel dialogu mal-mexxejja Irakina u għalhekk il-miljuni ta' Irakini għażlu lil maliki imma l-gvern tiegħu kien diżastru u periklu reali għal futur tal-Irak u għalhekk bżon li l-gvern jifoka fuq l-aqda u nħedġu l-Prim Ministru l-mexxejja kollha politiċi il gvern inklusiv jirrappreżenta diversità tal-poplu Irakkin u jkun hemm gvern ġdid. U naraw li hemm rabta bejn l-Irak u l-Gwerċ ċivili f'Sirja u jiena nishtiq illi nindirizzaw problemi tal-Vant Nofsan inklusi u tkun inklusa wkoll l arabija Sawdija eh, f'dawn id-diskussjonijiet biex hekk ikun hemm rispett ta' dritti tal-binem u ta' stat ta' dritt. Grazzi ħafna eh, minuta u nofs Assur Belder. Iva, grazzi ħafna, Signora President. Fi risoluzzjoni Illi għanna qoddimna ma najdu xejn fuq ir-rwol tal-pajjiżi kandidati bħat Turkija fuq is-sitwazzjoni fl-Irak u hawnhekk jiena nixtieq inkolli reazzjoni minn naħa tal-Kunsill. Għax it-Turkija tikkofinanzja il-kalifat għax tixtri iż-żejt minn għandu. U il- F-12 ta' Lulju għal kadana ġiet ukoll invaza mill-IL. Il-Kurdistan qed jakkuża dan tal-aħħar li użat armi kimiċi kontra il-Kurdi, il-Kunsil jaf dawn l-avvenimenti u il-Kunsil kif se jivaluta din is-sitwazzjoni. Fabutara hemm armi kimiċi illi qegħdin f'idejn l-Istat Iżlamiku ta' l-Irak u tal-Vant ta' tal-ISIS. Qegħdin nitkellmu fuq dan il-fatt f'Brussell u għalhekk din is-sitwazzjoni titlob attenzjoni qrib ħafna għal minoranza nisranija fl-Irak hemm bżonn illi l-komunità nisranija tibqa' f'dan il-pajjiż u nixtieq nkun naf li huma inizjattivi Ewropej li jittieħdu jew nistaw forsi nasbu li nieħdu bżon ta' atti konkreti u mhux klim firaħ biss, is-sur Nart. Grazzi ħafna nixtieq insaqsi għaliex aħna nistaw eh, najdu illi ftiftit ġranet dawn il-forzi setaw jinvadu parti kbira mill-Irak. U kif nistaw neħelsu minn dawn il muġaħidin Issa, ovvjament, nħobbu għajow le il-popolazzjoni eh, lokali s-sihbet u kol għax il-gvern tal-Malik ma wiex wieħed jirrispetta is-settur differenti tas-soċjetà. U nraw fil-Nikaragwa per eżempju u qed najdu illi eh, hemm uh, ħafna gvernijiet li mhumiex tajbin, però dan huwa qed iħabbat fuq il-bibin tagħna. U għalhekk dan huwa tant ta' kalibru qoli illi l-Irak jista' jsir labirint tal-Vant Nofsani u għalek emson forsi laqqas naraw dak li għamilna fl-modi ma nħarsu lejn il-futur u naraw illi mhux biss permezz ta' riżoluzzjoni demokratika hemm bżonn nitkellmu fuq elezzjonijiet demokratiċi hija kontradizzjoni fl-Irak permettuli. Imma hemm bżonn li ngħidu li jrid hemm konsens nazzjonali biex għalmenu ma jkunx hemm dan il-gvern ta' al-Maliki. Issa is-sur uh, Golnish għal żewġ minuti. Grazzi. Iba grazzi ħafna, Signora President. Billi eh, għaddew e, eh, 40 sena mill-Indoċina, aħna din nejxu segwitu tal-politika bil-lante eh, eh, bil-lorija tal-politika amerikana jina ovvjament ptoma arsa bl-ironija nitkellem fuq il-politika barrani Amerikana għax din dejjem teqret bħarxa kbira l-unika forza politika li setat forsi topponi ruħa għall-estremizmu radikali islamiku, ġifi nazjonalizmu Arbi. U għalek kulħadd jista' jiftakar il-gideb tal-istat fl-applikazzjoni ta' l-Irak fil-attentati tal-11 settembru fejn l-Irak ma kellix responsabilità, per esempio l u kol ta' edha massiċċa, imma emson li niftaklu biex ma xnamlu l-istess balji u nikommettu l-istess reati, kulħadd jiftakar il-gideb ta' Colin Powell, il-gideb tal-Bush, eh, meta tkellmu fuq l-armi eh, kimiċi u kienem biss ilma kolorit u le kulħadd jiftakar fuq l-assassinat eh, ġudizzjarju ta' Ceramic Sek illi ma kienx autokratiku imma kien ukoll il-protettur ta' komunitajiet differenti kif ukoll tal-komunità eh, nisranija li għetteb. U għalek, meta nitkellmu fuq is-Sunniti, fuq ix-Xijiti, fuq il-Kurdi u l-emerġenza radikali iktar radikali mill-Al-Qaida għax kien hemm eluf il-ġellida illi ħarġu b'dil-armata eh, ħarġa sow mill-Amerikani. U għalek, il-paradoss tal-istorja hija illi hemm bżonn illi forsi nappoġġaw ix-xiti u mbagħad inkunu nistgħu niddiskutu ma' l-Irakini u l-Amerikani ma jdux jiddiskutu ma' l-Irakini u din hija politika mi tajba xejn. Issa is-Sinjura Delang. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi ħafna. Meta kien hemm bżonn forsi ta' attentat f'pajjiżna kontra l-Mużew eh, Ludi f'Brussell biex nqumu u għalhekk jiena naqbel mal-analiżi li wieħed jgħid li komunità internazzjonali kienet sorpriża ħafna mill-iżviluppi reċenti fl-Irak. Imma kellna nistennu ħaġa bħal din wara kollox, il-minoranza nisranija f'dan il-pajjiż kienet ta' 5% u issa qiegħda biss eh, wieħed fil-mija u għalek ma nis din mux suppost kienet sorpriza ma kellna bżon tal-attentat Brussel biex nqumu u għalek l-għola qabel kollox hemm bżon jnuna umanitarja u jina kontent kif kontenta kif qalet il-risoluzzjoni illi Eh, wasanna għal l luna maritali minn Ewropea 12 miljun euro. Hemm bżonn nevalutaw il-konsekwenzi għal kontinent tagħna ta' ġihadismu bħal dan ta' l-ISIS. U għalhekk hemm bżonn l-Europol ikolla reġistru fejn ikun hemm l-ismijiet ta' ġihadisti li jiġu lura fl-Ewropa U dawn il-ġellieda, dawn il-ġihadisti, jemżon ikun ħaġa obbligatorja li jidru isimhom f'dan il-reġistru għandna bżonn nappoġġaw il-forzi raġunevoli, moderati f'dan il-pajjiż, spirtu kostruttiv, il-minoranzi. Imma hemm bżonn, pereżempju, ħen nieħdu is-soċjetà nisranija illi ma jixtiequx jaqsmu il-pajjiż għandhom tobba, l-sptarijiet u għawnek għaw nis ta' oriġni u ta' fide differenti u għalek għanna bżon natu mbottatura għal dan din it-tip ta' kooperazzjoni permezz tal-finanzjament tagħna palma għamlu fisni li għaddow għamlu kol ek fl-Irak biex jek natu l-opportunità dan il-pajis. Issa għad il-kelma lil xir parnju. Grazzi ħafna, eżis kollegi, hemm urġenza assoluta fl-Irak hemm intolleranza sfrenata u għalek eh, din hija r-realtà li għedin najdu fil-50% kważi ta' territorju Irakkin wara l-ħakma tal-ISIS. Iva għanna bżon natu eh, l-appoċ umanitarju finanzjarju tana l-Irak imma hemm bżon nkunu għalbina ikonna koraċ politiku għax għandna bżon politika diplomatika minnaħat tal-Unjoni Ewropea tkun waħda ċara il kristallu dan il koraċ politiku hemm bżon illi ikun biss uh, mhux biss klim fira, imma parti mir-risoluzzjoni tagħna li tajt li għandna bżonn soluzzjoni kruċali għal gvern nazzjonali taħt dan il-Prim Ministru attwali biex għalmenu nkunu nistgħu nizgura l-sovranità territorjali u ta' dan il-pajjiż u importanti illi e, għax le se konna id-dem fuq idejna bejn is-Sunniti u x-Xijiti. Issa il-Sur e, Van Orden, grazzi ħafna. E, Signora President, nishtin nkun naf għaliex id-deputati hawnhekk qegħdin jitkellmu fuq dan is-suġġett meta m'hemm xejn ġdid quddiemna fuq il-mejda. Fattu il-deputati hawnhekk mhux se jkollhom tant effett fuq is-sitwazzjoni u l-Komissjoni l miha hawnhekk biex tisma' dak illi qegħdin ngħidu huma wara kollox għandhom il-kaxxa tat-teżor f'idejhom. Qegħdin niddiskutu s-sitwazzjoni meta s-Sirja għada eh, taqbad u il- għanna l-Gaza u koll eh, u attentati għammek, għanna Sirja, Gwerra għra l u l-Iran tkompli bil-programm tal-misli tagħha. U għalhekk huwa fl-interess tal-demokrazijiet tagħna li konna stabilta u slim fl-Iraq, aħna infaqna sommom enormi biluni anki mill-Unjoni Ewropea fuq l-Iraq. Imma kwart tal-popolazzjoni tal-Iraq qed tgħix b'żewġ dollari u inqas kull jum provista tal-ilma, dranaġġ, l-enerġija, meqrudin minkejja il-flejes ħata tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament ma nixtiqux naraw eh, pajis ieħor eh, gvernat mit-terroristi issa għanna dawn il-qattila il-lisa jeddu Bagdad l-aħħar konferenza nazzjonali fuq Baghdad kienet fl-2003. Tittala tajt il-President, ma taħsbux illi wasal il-waqt biex il-ġnus maquda torganizza konferenza ġdida biex tistabilizza s-situazzjoni politika fil-Iraq qabel eh, toħroġ mill-kontroll u mżon naraw ukoll fejn nefqun tefqu l-flus tagħna jekk jogħġbok għalaq. Issa naddi il-kelma lis-Sinjura Bilbao. Grazzi President fl-Irak hemm problema eh, diffiċli ħafna ta' ċaħda ta' libertajiet illi ovvjament toqgħod il-maċċuranza il tagħna l u għalhekk qed naraw ħafna disprament dan il-pajjiż għax hemm kull tip ta' estremizmu l-interessi ekonomiċi, strateġiċi fi żona wkoll mosul għax anki f'dik ir-reġun tramontana qed naraw il-til settarjali u għat naraw krizi li miex biswata ta' sigurta militari ferm iktar menek. u għet ikunem iva politik li għet jiprovaw iġibu soluzzjoniet maħħom imma l-libertà, l-iżvilupp, l-ugwaljanza, id-drittijiet bażiċi tal-persuni huma l-valuri l-iktar importanti u integrità u sovranità tal-pajjiż, speċjalment meta u stess ma jagħtix dawn it-tweġibiet huma kollha klim importanti imma hemm bżonn nappoġġjaw soluzzjoni integrali waħda politika, soċjali, ekonomika sħiħa għal problema tal-Irak jiena appoġġa dak eh, għal il-gvern tal-Kurdistan biex jagħmel ehm, referendum għal autonomija tal-minoranzi u nittamaw u nittama illi jkunem gvern stabli derwaqt biex jkun jista jaħdem fuq soluzzjoni ta' bażi reġjonali u fl-istess waqt aħna nistgħu nagħtu għajnuna materja u anke dik diplomatika. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa is-sur gżib għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Snura President. Is-sitwazzjoni tibqa' waħda serja ħafna. Għax l-ISIS, lan tal-ISIS, ta' dawn il-ġellida, huwa il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Is-sitwazzjoni umanitarja fil-post hija waħda serissima u għandna bżonn nkunu mħasbin mħabba din is-sitwazzjoni għax kien fi frar matul il-Parlament l-antik l-aħna Eh, diskutejna fuq l-Irak, jina tkun tkellimt fuq is-sitwazzjoni interna dejjem ta' grava fl-Irak, speċjalment sitwazzjoni dejjem tmur għall-lar tal-minoranza nisranija, anki persuni li kellhom iħallu darhom, is-sitwazzjoni marret għall-lar. Ir-rapport bejn il-Gvern ċentrali u il-minoranza kurda u koll marret għall-lar jista' ikonna qoddimna stat ġdid tal-Kurdistan Irakin. Dan ma rriduħx u għalek it-talbit kollha għal dal-Kurdistan, stat ġdid, forsi nistaw najdu illi anki relazzjoni bejn sunniti u xjiti jistaw jaggravaw is-sitwazzjoni mbagħad din naraw ukoll il-numru sostanzjali dejjem iżid ta' daw in-nies li iħallu eh, djarhom u hemm dejjem teddida ta' iktar konfrontazzjoni u l-sfijiet nisranin ukoll Irakkini tkellmu fuq dawn il-fatti jixtiequ illi jaqdu dawn iż-żewġ minoranzi biex jevitaw kriżi umanitarju, jevitaw il-ġenoċidju teddida reali. Pour une minute à Monsieur Zemke. Sur Zemke, minuta. Grazzi ħafna, Sinjura. Din il-diskussjoni tagħna tal-lum qed ssir fi żmien verament importanti ħafna għall-Irak, importanti mħabba dbatija. Et naraw li il-kalifat islamiku li eh, rissa ħareċ mixxejn fi stat kurd. L-Unjoni Ewropea mandiġ tindaħal specialment mod militari biex tejn il-naħa jew oħra f'dan il-konflitt dak li għanna namlu iżda huwa li namlu pressjoni fuq il-gvern ġdid tal-Irak sabiex joħloq verament stat bi strutturi dan il-gvern irid iqis l-interessi tax-xiti u tas-suniti biex ikunem verament soluzzjoni paċifika għal dan il-konflitt. Is-sur Ġanetki. Senjura President, Sinjuri, il-problema tal-Irak il-lum huwa il-Prim Ministru Nuri al-Maliki. Dan ħolo il-krizi għax huwa kontra in nies kontra s-suniti, l-insara u l-kurdi. Għalek il-qofol huwa li dan jitneħħa għax dan kien biss pupat tar-reġim ta' dan il-gvern ta' unità. Hemm bżonn li r reġim tal-Iran ma jkomplix jindaħal. Nixtieq nisħaq fuq il-fatt li dawk li huma involuti fil-ġliet il-suniti żgħar l-ISIS mumiex parti mill-ISIS, hemm bżonn li aħna nejnu n-nies tal-Iraq biex ibidlu il-gvern tagħhom. Jekk għal-Maliki ikompli repressjoni, se jġib eh, riżultati ikun li jkun hemm iktar estremisti f'dan il-pajjiż. Is-sur Miamon. Grazzi. Għadin fl-eqel ta' kriżi gravissima Il-biraħ kellna il-ħatra tal-President il-ġdid tal-Kunsill u din kienet aħbar tajba, però xorta waħda palma intqal illum għatem riskju gravi li għaddej minnu dan il-pajis minħabba l-intervent l-intervent tal-militar. Il-biraħ il-Kamra tal-Rappresentanti laħqet ftejn biex jiġi maħtur president ġdid. Dan huwa pass tajjeb biex jitnaħħal imblok li l għaddej mill-elezzjoni ta' 30 ta' april nittama li mill-aktar fis ikun hemm gvern ġdid inklusiv li jirrappreżenta il-gruppi differenti f'dan il-pajjiż. U u ma jibqgħux fis-seta dawk li jixtiequ iġibu l-instabilità fil-pajjiż. L-Unjoni Ewropea qed tipprova qed proċess ta' inklusività wkoll. U tipprova tgħin ukoll l iraq Dan intqal ukoll fil-laqgħa ta' 30 ta' Ġunju li għadda. Aħna ma nixtuqx il pajjiż ikun frammentat, però hemm teddida min-naħa ta' ċerti gruppi f'dan il-pajjiż. Anke minħabba l-fatt li hemm diversi gruppi li qegħdin jippruvaw emmexxu l-Iraq fosthom l-ISIS li huwa grupp terroristiku li kostitwixxi teddida serja anke fuq medda globali. Rridu naħdmu l-pajjiżi kollha tar-reġjun b'mod li nikkontribwixxu biex ikun hemm appoġġ għall-istabilità interna u l-aqda fil-pajjiż irridu noqogħdu attenti wkoll li l-pajjiżi wkoll li hemm l-frontiera bejn is-Sirja u l-frontiera ma jinbidilx fl-Afganistan ta' snin disejn. Irrid nagħmel aċċenn ukoll fuq il-kriżi umanitarja ta' dan il-pajjiż, speċjalment il-mijiet ta' eluf ta' nies li m'għandhomx saqa fuq rashom. U hawnhekk naqbel mal-kollega tiegħi li qegħdin ebatu wkoll il-komunitajiet Kristjani fl-Iraq. Grazzi. Carte bleue de Monsieur Urtasun. Allez-y, Monsieur Urtasun. Sur Oktason. Sì, signor Millan, dos preguntas muy rápidas. Għandi żewġ mistoqsijiet ta' malajla, għennet nixtieq nkun naf x'inhi x'taħseb inti li s-sur Aznar għandu responsabilta fuq dak li ġara u inti jekk taħsibx jekk l-intervent tal-2003 kien xi ħaġa ħażina, jiena naħseb li l-kawża ta' dak li ġara hemm diversi eh, kawzi, jiena naħseb li l-intervent kien ibbażat fuq affarijiet li mbagħad wara spiċċaw biex ma kinux eh, veritieri. Désormais, Monsieur Papadakis, pour une minute. Grazzi ħafna, President. Is-sitwazzjoni fl-Irak mhix biss ta' periklu imija traġika l-Eġittu, l-Libja u anki s-Sirja jiġu mill-quta Dan juri li l-linji ta' politika sissa, li ntużaw sissa, ki ma kienux korretti. Araw ftit it-Tunezija li rnexxila tistabilizza ruħa. Il-problema hija waħda ta' stabilità u il-rebbija arbija ġabet mhux rebbija imma xitwa f'ħafna pajjiżi Arab naraw il-ksur eh, ta' dritti tal-bniedem, ksur verament gravi. Hemm bżonn li l-Ewropa verament tkun maquda jkollna politika barranija waħda biss li tkun mibnija fuq il-fatti u mhux fuq xi ipotezi jew xi xewqat. Issa Sur Zambatski. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi l-isil, l għalli ħareġ bil-kalifat. Ġifiri dan li se jilħaq ukoll l-Ewropa. Ġiet dikjarata l-gwerra sagra, gwerra dwar valuri. Il-Balkani tal munent tal-Punent huma medda imħabba l-komunitajiet ta' nies li jgħixu fihom il muslimin Bulgari, per eżempju, aħna ma rridux naraw konflitti bħal dawn. Il-kalifat kien skopje u kol fl-Europa ma rridux naraw dawn l-affarijiet. Qed ifittxu l-ISIL anki n-nies f'Cardiff, per eżempju dan kollu sejġi problemi fuq l-ekonomija tal-Bulgarija hemm riżoluzzjoni li hemm bżonn nadattaw. Rridu wkoll nieħdu miżuri biex aħna nkunu niffaċċjaw dawn il-flussi ta' refuġjati. Sur Atkusin. Grazzi ħafna, President. Jina nibda billi ngħid li nappoġġja din il-mozzjoni rezoluzzjoni tal-Parlament li se jivota fuqha. Llum. Fir-riżoluzzjoni insemmu il-Karakosh, il-belt Assirja fejn il-Nipen tal- il-nipe kienu jappellaw nis biex imorru l-knejjes eh, biex u koll imu l-alla ħafna ħafna zmin qabel il-kristjanizmu li pajizi. Svezja. Issa, qed naraw li din il-belt ma baqalix nies insara. Dawk li kienu ilhom ġenerazzjonijiet jgħixu f'din il-belt kellhom iħallu kollox u jitilqu. Kienem il-dawn il-death patrols tal-ISIS u il-qniepen ma ndaqqawx. Fl-ewwel darba f'1600 sena ma kienx hemm ima fil-knejjes l-attakki suicidi kontra il- fuq il-knejjes, dawn il-nies ġihadi li qegħdin joqtlu in-nies iktar u iktar. Ma nistawx nibqgħu passivi meta affaċċjati fuq b'dan kollu. U l-gvern ta' kollezzjoni fl-Irak għandu verament jinħatar. Meta ġemal oħra ġew iżur l-Parlament Ewropew dawn il-mexxejja tal-Knisja kien hemm il-ħsibijiet tal-valuri tad-demokrazija, tas-sigurtà, tal-istabilità, għalhekk sitwazzjoni titlob li aħna nejnu lil kulħadd ma nqogħdux inqisu l-partiti Għalek, rezoluzzjoni tagħna tal-lum hija pastajn fi direzzjoni tajba, ma mhux biżejjed mżon li il-Kunsil u il-Rappreżentanta Olja hemm li verament jitrattaw dan, il is-suġġett. Issa, is-Sur Friend għal-minuta. huwa gvern korrott, inkompetenti li ma jirrispettax il-minoritajiet. Din hija situazzjoni fl-Irak, bekk eh, eh, qed issir hekk. Il-Prim Ministru Nuri al-Malaki għadu jarrestaw il-Suniti u għalek kienem umbat li dawn għamu kontra il-Prim Ministru. Il-Komunità Internazjonali għal ħafna snin ma kellix qalba hemm meta tagħmel il-pressjoni ma waslet imkien imma hemm it-tama, speċjalment meta smajna l bieraħ li il-Parlament istandu speaker mill-komunità tas Suniti. Dan ma tantx sejjejn il-ġellieda Suniti li dawn ipproklamaw il-Stat Islamiku fl-Istat qed naraw li il-mappa ta' Novant Nofsani qed terġa' tiġi deċiża u l-problemi kollha se jersqu fl-Ewropa. qed naraw ukoll il-konflitt bejn il-Palestina u l-Iżrael. L-azzjoni tal-Unjoni Ewropea issa urġenti. Issa għal-minuta is-Sinjura Fotinga. Grazzi ħafna, Signor President. qed narraw li hemm gwerra ċivili fl-Irak. Hemm l-ISIS li u ukoll mhux bot minn Bagdad. Gvern inkompetenti li qed jaqsam in-nazzjon tal-Irak. It-tort kollu tiegħu. Qed iġib ħafna dbatija u hemm bżonn li ikun hemm azzjoni internazzjonali maquda biex tgħin il-minoranzi il minoranzi fl irak sabiex ikun hemm verament gvern ta' rikonċiljazzjoni. Issa, is-Sinjura Gabriel. Grazzi ħafna Is-sitwazzjoni fl-Irak mhux qed ngħid xi ħaġa ġdida de facto għanna grupp terroristika imma għandi tlet punti xinsemmi l-ewwel net jiena naħseb li r-responsabilta hija ta' soluzzjonijiet politiċi ġifieri tal-politiċi speċjalment dawk li ġew eletti f'April, hemm bżonn jassumu responsabbiltajiet tagħhom faċċati bil-ċittadini u l-problemi. L-Irak ma jistax iqum fuq sa jekk ma jkunx hemm dialogu politiku u anki interreliġjuż L-Unjoni Ewropea dan huwa tili puntijaj l-impentana jrid ikun biex nankomplu natu lajnina għal iktar minn miljun persuna li ħallow il-djar tagħhom u ħafna oħrajn għandhom bżonn għajnuna umanitarja. Dan irid isib permezz ta' koordiment tajjeb mal-ġnus maquda u li jkun hemm dialogu politiku fir-reġjun. U fl-aħħar tliet punti tiegħi u dan se nisħaq ħafna fuqu. Ma ridux nirraġiċu biss nejnu bħabba situazzjoni umanitarja, imma situazzjoni kollha kemm fl-Irak għandna natu kasa. Il-problemi ta' terroristiċi din hija teddida mhux biss għall iraq sirja imma għal-reġjun kollu sal-Ġordan. Hemm bżonn dan il-konflitt naraw eżattament xifissem għax hemm it-tensjoni bejn il-Kurdi, l-Arab, ix-Xit u s-Suniti. Il-mod kif qed tiżvolġi l-sitwazzjoni għandha tħassibna għax qiegħda qed tħabtilna fuq il-bieb. Hemm bżonn li jkun hemm ukoll sforzi diplomatiċi, konferenza ta' livell qoli. Hemm bżonn verament li nsibu kaptu ta' dawn il-problemi. Grazzi ħafna. Issa, il-Sinjura Piri għandek minuta. Grazzi, grazzi ħafna. Il-problemi fl-Irak ħasbuna ħafna, hemm bżonn li konna approċ internazzjonali il vjelonza qed naraw li hemm iktar minn żewġ miljun persuna li ħallew djarom il-stampi il ħorox tal-eżekuzzjoni li naraw huma tal-biża, tal-waħx. U importanti għalhekk li l-gvern tal-Irak flimkien mal-gruppi rappreżentanti tal-popolazzjoni kollha jadottaw programm politiku li jinkludi l-komunitajiet kollha. Il-kriżi għandha konsekwenzi wkoll fuq eh, pajjiżi fl-Ewropa għax l-istat izlamiku permezz tal-ġihadi qed jattira nies mill-Ewropa. Għalhekk irridu nġidu wkoll il-radikalizzazzjoni u naraw li l-ġihadisti li jiġu fl-Ewropa naraw kif ukoll inkunu nistgħu nittrattaw magħhom. Grazzi ħafna. Qed naraw li fl-Irak is-sitwazzjoni qed tmur għallar attakki kontra ċittadini tal-Iraq, vittmi wkoll ta' terrorizmu. Jiddispjaċina ngħidu li l-gvern ta' l-Irak mhuwiex kapaċi jiddefendi ċittadini tiegħu stess kontra il terrorizmu Kull azzjoni ta' għajnuna tal-Unjoni jew kella ta' internazzjonali oħra, ta' stati oħra, se jkollha effett jekk il-mexxejja Irakini eh, verament iridu jistabilizzaw pajjiżhom. Alissa il-problema nistaw nejdu li il-problema ċentrali hija dik tal-Prim eh, Ministru Nuri al-Maliki u dawk li ikomplu negizzaw il-gruppi il etniċi differenti. Hemm bżonn l-Unjoni tkompli tejn b'mod umanitarju u tejn ukoll biex ikun hemm stabilità fil-pajjiż tajjeb li nuru solidarijetà ma' ċittadini tal-Irak. L-istorja turini li l-intervent militari ħafna drabi iktar iġi problemi mill soluzzjonijiet. Aħna edin naraw li dan iż-żmien huwa importantissimu għall-Irak u għar-reġjun. Il-mexxejja tal-Irak iridu jifmu li jridu jelbu differenzi reliġjużi u jaraw x'inhu il-futur komuni ta' dan il-pajjiż. Il-komunità internazzjonali tista' wkoll iġib paċi, stabilità li jiġbor il-gvern fuq l-istess mida xiti u suniti. Flimkien jistaw joħolqu stat qawwi stat tal-Irak hemm bżonn li jkun hemm Prim Ministru ġdid li jkun jirrippreżenta verament il-leġitimità tal-Irakini kollha li m'għandux jaqsmu xejn mar-reliġjoni u l-oriġini tagħhom. Grazzi ħafna. J'ai reçu 5 demandes d'intervention et nous allons commencer. Issa għandna l-KHDI. Nibda bl-ewwel kelliem. Grazzi ħafna, President. Ippermetti li li ngħid xi ħaġa differenti, però marbuta wkoll mad-diskussjoni tagħna tal-lum. Is-sitwazzjoni allarmanti fl-Iraq u l-Vant nofs u l-Vant nofsani jaf tikkostitwixxi bidli ġeopolitiċi kbar, inkluż ukoll bidliet fil-frontieri. L-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali ma setawx ikonu kostruttivi f'dan ir-reġjun. Dawn l-avvenimenti kollha jistgħu jkomplu ix-xeklu s-sikurtà tal-Unjoni Ewropea in ġenerali kif ukoll b'mod partikolari l-qasam enerġetiku. Wasal iż-żmien issa biex nerġgħu nitrattaw mill-ġdid il-provvista enerġetika tal-Unjoni. Għanna bżon provvista aktar stabli. Jiena Jekk jogħġbok ikkonkludi. Għanna bżon nisfruttaw ir rizorsi indiġeni tagħna dan ta se jkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. La paroli est Mr. monsieur eh, Sur Ferreri. Grazzi, President. Tmin snin ilu, il Kolonel Peters kien ippubblika fil-rivista tal-Forzi Armati Amerikani mappa partikolari, xi ħaġa stramba dak iż-żmien. Però din kienet il-mappa l-ġdida tal-vad nafsan il-ġdid. Issa jekk nħarsu lura l dak iż-żmien. L-avvenimenti riċenti jiksbu sinifikat aktar importanti meta nqablu mal din il-mappa. Għawna kanna konsegwenza tal-imperializmu, il-qasma tal-popli u kien dak l-istrument. L-armata tal-Iraq edha tiġġieled barmi u finanzjamenti tal- pajjiżi tan-NATO dawn l-armi spiċċaw fidejn il-merċenarji li ġabu ħafna problemi fis-Sirja. Din hija xi ħaġa li titratta lil dawk il-pajjiżi kollha li f'dawn l-aħħar snin kienu xkiel għal l-iżvilupp tar-reġjun l-Iraq u s-Sirja u issa eventwalment l-Iran ukoll. Kien hemm ħafna vittmi u ħafna drammi umani wkoll eh, taħwit li hemm f'dan ir-reġjun mhux kombinazzjoni. Issa onorevoli Nikolazic. Rad by som sa vyjadrila ja k tejto strašnej situácii, ktorá je v Iraku výbušná a sme svedkami hrubého porušenia. Grazie, President. Nishti nitkellem dwar is-sitwazzjoni allarmanti li waslet ukoll għall-abolizzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'dan ir-reġjun. Issa ġi ddikjarat kalifat stat ġdid fejn liġi ta' xarja edha tapplika. Dan ifisser li dawk li ma jemnux għadin jiġu maqtula. Hemm żewġ affarijiet li għadin jixxokjawni partikolarment hawnhekk. L-ewwel ħaġa kienet li kien hemm ġlied bejn il-Musulmani stess, dawn iż-żewġ fazzjonijiet is sunni u x-Xiti. U dak li xokjani dwar din is-sitwazzjoni kien li dan kollu il-kawza li l-kriżi tkompli teskala. Kriżi li ila maħna eluf ta' snin ma ninsewx. Huwa l-obbligu tagħna bħala parlament li ngħinu l dawn in-nies. Dak li nixtieq ngħid biex nikkonkludi huwa li il konsil qiegħed hawnhekk u l-Kummissjoni mhix hawnhekk però hija ħasra. Is-Sura nixtieq ngħidilkom biex nkunu kawti. Nafu li l-ewwel ħaġa li nippruvaw nagħmlu għal nintervjenu aħna, però għal ħafna deċenni s-sitwazzjoni fil-vant nofsani ġiet aggravata bl-intervent tal-punent. E, Pajjiżi stess spiċċa f'sitwazzjoni ta' mistħija minħabba l-intervent ta' Tony Blair. Tony Blair intervjena f'dan ir-reġjun u minħabba fih kien hemm ħafna tixrid tad-dem. Jekk joġobkom italmu mill modi. Imma italmu li ma nistawx insolvu il-problemi tad-dinja aħna, ma nistawx nkunu pulizija dinji aħna, nejnu fejn nistaw però fġieħ il-paċi jekk joġobkom tippruvawx tintervjenu l-ewwel u qabel kollox. Xi kultant huwa aħjar li wieħed jirrispetta l-indipendenza tar-reġjun u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 xenu ma l-ambizzjonijiet tagħna hawnhekk aħna ħsibna se nibnu demokrazija moderna fl-Iraq imma minflok hemm il-kaos. Ku kellna aktar Ewropa forsi kienu kena hemm inqas problemi fl-Iraq. Kieku ma eżitajniex bil-politika barranija komuni tagħna, eh, politika ta' difiża tagħna, forsi stajna nintervjenu b'mod effettiv. Aħna bżajna minn kolb ta' stat, però ma stajna nagħmlu xejn għaliex il-kriżi tal-Iraq issa se twassal għal kriżi koll u se teffettwa l-Iran, l izrael u l-pajjiżi l-oħrajn tal-viċinat. Dan kollu se jiswa ħafna flus ukoll. U dan kollu ovvjament iżżid il-fanatiżmu Iżlamiku. Mela allura x'nistgħu nagħmlu? għanna bżon iktar Ewropa. Il-kellim li jmessa l minuta Nissur Klissos. Sinjuri, 71 sena ilu. Fjalta. Tlet setat il-taqaw fl-imkien. dakinhar huma eżegwew ir-rieda tan-nies u qalu li bitmim it-tieni gwerra dinjija kien se jispiċċa il żmien il kolonializmu u se jiġu salvagwardjati drittijiet tal-bniedem, però ma rridux issa nazzu rasna fir-ramel. Joġobna jew ma joġobnix huwa minnu li id dikjerazzjoni li saru minn dawn it-tlet seta dak iż-żmien għadhom ma ġewx imwettqa. Għad hemm problema bl-autodeterminazzjoni, problema bil-popolazzjoni tal-Kurdistan, kif nistgħu ngħinu aħna. L-Irlanda għad mandiġ l-indipendenza tagħha, l-istess il-Katalani u l-Baski wkoll aħna għanna dawn it-tip ta' problemi u rridu insolvuhom. Rridu nagħmluh dan jew le. Bek spiċċajna il-KHDI. Issa ngħaddu l-intervent ta' Sur della Vedova. Grazzi ħafna lil kull min intervjena f'din id-diskussjoni. Diskussjoni onesta u dettaljata li għedna kif smajna. L-Unjoni Ewropea Eta, dat, l-attenzjoni xirqa dan is-suġġett fil-24 ta' ġunju eh, diskutajnieħ il-punt tal-Iraq u se jkollna diskussjoni oħra fil-Kunsil tal-Affarijiet Barranin tal-ġimgħa id-dieħla ta' 22 ta' Lulju ġifieri. Fost is-suġġetti li semmejtu intom suġġetti li trattaw l-aqda u l-integrazzjoni u l-integrità wkoll bħala elementi essenzjali biex timbena prosperità li tivvantaġġja li ċittadini kollha u tejnu ukoll l-istabilità f'dan ir-reġjun. Ovvjament eh, kulħadd jaf kemmi drammatika sitwazzjoni fost l-interventi tal-bidu kien hemm l-Onorevoli Arnott pereżempju u Onorevoli Gomez u kien hemm ukoll appell għall-idea ta' appoċ iffokat kif ukoll governanza inklusiva u unitarja fiħdan din il-Kostituzzjoni jew governanza insomma li tippermetti li jkun hemm tranzizzjoni fid-direzzjoni tad-demokrazija, il-qasam ta' drittijiet tal-bniedem ukoll punt li semma f'diversi interventi huwa punt li storikament però anki f'dan il-każ u koll għedin nifokaw fuqu bħala Unjoni Ewropea anki l-punt li semma ħafna u koll tal-libertà tal- libertà tal insara f'dan ir-reġjun. Għalhekk ukoll hemm bżonn li ikun hemm gvern ġdid fl-Iraq, gvern inklusiv u gvern leġittimu u fuq dan il-punt u fuq dan il-pjan aħna bħala Unjoni Ewropea qegħdin naħdmu xtaqt ukoll indirizza żewġ punti li saru wkoll dwar il-kwistjoni tal-armi kimiċi l ewennet Is-sorsi ta' intelligence jikkonfermaw li dawn mhumiex armi li jistgħu jintużaw, is-sitwazzjoni ovvjament tħassibna. Però huwa meħtieġ ukoll li nżommu mal-fatti marufa għal dak li għandu x'jaqsam mbagħad mal-akkużi li saru fil-konfront tat Turkija bħala pajjiż minħabba l-finanzjament ta' dan il-pajjiż l ISIS. Naħseb li rridu nagħmlu distinzjoni hawnhekk. Distinzjoni ċara rridu nagħmlu bejn eh, suspetti xnijat u fatti u bejn finanzjamenti li eventualment jaslu minn sorsi privati radikali u mbagħad mill-banda l-oħra eh, sorsi li jkunu ġejjin mill-gvern ta' Turkija. Din hija distinzjoni li irridu nagħmluha. L-Unjoni Ewropea qed taħdem mal-pajjiżi tal-Golf biex tidentifika u timblokka s-sorsi ta' finanzjament tal-ISIS u gruppi terroristiċi oħrajn. Biex nikonkludi, nixtieq nurri l-apprezzament tiegħi taqblu miegħi hawnhekk ukoll għal xogħol eċċellenti li twettaq mid-delegazzjoni tagħna f'Bagdad. Il-kollegi tagħna fl-Iraq ikomplu jagħtu servizz prezzjuż f'kundizzjonijiet jibsa ħafna. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna. Hemm xi propożizzjonijiet għal riżoluzzjoni biex nagħlqu d-dibattitu, d-dibattitu magħluq u il-votazzjoni għada fil-11. Grazzi ħafna issa l-agenda għanna stqarrija ta' Viċi President eh, tal-Komissjoni rappresentantu tal-Unjoni tal affarijiet Barranin Politika ta' Sigurtà il-żieda ta' violenza bejn Israel u l-Palestina. Issa ngħaddi l-kelma